Nista' nagħtikom riżultat tal-tieni votazzjoni 25 huma validi mill-voti li intafu. Biex ikun hemm il-maġġoranza irrid ikun hemm 346 vot għal kandidat wieħed. Forenza 42 Lambert 51 Is-Sur Pittella 200 Rebega 45 Stevens 66 u Sur Tajani 287 vot dan ifisser illi l-ebda kandidat ma kellu maġġoranza assoluta ta', vot, ta voti assoluti ta' voti validi għalhekk ngħaddu għat-tielet votazzjoni. Jekk m'hemmx iktar kummenti, jiena nassumu nassumi illi il-kandidati li ħadu sem fit-tieni votazzjoni ser jerġgħu jikkandidaw ruhom għat-tielet votazzjoni. Għalhekk għanna li l-Forenza, Lambert, Pittella, Rebecca, Stevens u Tajani. Dawn huma il-kandidati bħalissa għattiret votazzjoni. Jistgħu joħorġu kandidati oħra wkoll għattiret votazzjoni. Għalhekk l-iskadenza għal kandidati sabiex joħorġu jew inkella jirtiraw mit-tielet elezzjoni se tkun il-ħamsa sawar nofsinhar. Dawn in-nomini għandhom jitresqu fl-uffiċċju tal-presidenza. Għandhom jiġu indirizzati lili u jingħataw lis segretarju ġenerali. is-seduta għat-tielet votazzjoni se tkun fil-5 u nofs għalhekk nif